li mis eh, fuq l-agenda li hija l-xiri tal-lob u l-korruzzjoni fl-sport. Naddi l-kelma lill-Kummissarju. Eh, Sur President, membri onorevoli, ix-xiri tal-lob u l-korruzzjoni qed tpoġġi teddida lill-isport fl-Ewropa llum. U l-Kummissjoni Ewropea hija determinata biex tagħmel dak kollu li tista' biex tgħin lid-dinja tal-isport taffaċċa dawn il-problemi. Jiena konċa tal-involviment ta' networks kriminali li kienu involuti fl-iskandlu reċenti illi ġab il-dinja tal-futbol fuq il kuptea dan naħħar aħħar Jiena personalment tkellimt ma' Europol dwar dan il-kas u nilqa l-azzjoni li għamlet il-Europol sissa dwar il-konfezzjoni tal-Konsil tal-Europa kontra l-manipolazzjoni tal-kompetizzjonijiet sportivi il-Kommissjoni f'Novembru 2012 adottat rakkomandazzjoni eh, fil-Konsil din ir-rakkomandazzjoni li l-Istati membri sabiex jippermettu l-Kommissjoni biex tejnum fin-negozjati aħna qed nistennew li l-Kunsill jadotta d-direttivi ta' negozjati fil-futur qarib. Jina nemmen li l-konvenzjoni la darba tiġi adottata nkunu qed nibatu sinjal ċar dwar id-determinazzjoni tal-Ewropa sabiex tieħu ħsieb eh, l-integrità tal-isport. Il-Kummissjoni wkoll hija miftuħa għal-firma ta' pajjiżi mhux Ewropej minħabba dimensjoni internazzjonali li għandha din il-problema. Sabiex ikun approċ komprensiv il-servizzi tal-Kummissjoni kollha qed jaħdmu flimkien sabiex ikun hemm konsistenza mal ki tal-Unjoni Ewropea dwar il-liġi kriminali l ħarsin tad data u s-suq intern. Il- eh, kif juri kif turi dikjarazzjoni reċenti tal-Europol l-Aġenziji tal-Forzar tal-Liġi u l-kooperazzjoni fuq livell eh, komunitarju essenzjali biex nġildu il-pjaga tal-xiri tal-lop. L-aħar każijiet ta' dan ix-xiri tal-lop aktarx jitolbu koordinazzjoni mal eh, ma entitajiet ġudizzjarji l-autoritajiet kompetenti se jkunu jistaw jistriħu fuq il-kooperazzjoni ta' Eurojust għal ehm, kundanni transkonfinali iżda anka fuq serje ta' odda illi ser jittieħdu fil pala parti mill-kooperazzjoni tal-ġudizzjarja inkluż il-mandat tar-rest Ewropew. Din hija biss Eh, parti tas soluzzjoni però biex nkunu effettivi. Biex tassew nkunu kompletament effettivi hemm bżonn li jkun hemm miżuri ta' prevenzjoni wkoll. Jiena onorata ninformakom illi taħt il- l-azzjonijiet preparatorji tal-2012 għall-sport, il-Kummissjoni ħatret ħames proġetti eh, fil-settur tal-xiri tal-lob. Dawn il-ħames proġetti ser ikunu jistaw jindikaw l-partit interessati u jqajmu kuxjenza dwar il-problema kemm movimenti tal-isport kif ukoll bejn il-pubbliku in ġenerali. Il-ħidma fuq dawn il-ħames proġetti bdew fil-bidu ta' din is-sena u r-riżultati huma mistennija li jidru Fl-ewwel parti tal-2014 il-koordinaturi tal-proġetti qed jaħdmu flimkien sabiex jiksbu sinerġiji u strateġiji komuni. Ir-riżultat tal-proġetti ser jgħinuna eh, infirxu il-prassi tajbin. Nixtieq ukoll nżid illi jiena qed naħdem flimkien mal-Komissarju Barnier dwar il-problema tax xiri tal lop Eh, ukoll miegħu. F'Novembru ta' l-2012, fil-23 ta' novembru ta' 2012, il mm, komissjoni nidiet pjattaforma dwar l-integrità tal-sport. Waħda mill-azzjonijiet proposti mill-Kommissjoni hija rakkomandazzjoni illi għandha tiġi adottata fl-2014. Ir-rakkomandazzjoni se tħeġġeġ skambju ta' prassi aħjar sabiex nipprevedu, nipprevenu u niġġieldu eh, din il-pjaga ta' xiri tal-lob. Il-Kummissjoni tixtieq tinvolvi l-partijiet interessati kollha f'dan il-proċess. Ir-riżultati tal-azzjonijiet preparatorji tal-2012 ser jipprovdu wkoll utli inizjattivi oħra bħal per eżempju studji, eh, workshops u laqat ta' esperti ser ikomplu jżidu l-evidenza u jgħinu la bozzar ta' din ir-rakkomandazzjoni. Finalment, fil-5 ta' frar ta' din is-sena l-Kummissjoni adottat eh, proposta eh, u dan fid-dawl ta' tassib tal-imħatri uh, online li huwa vulnerabli ħafna anka għal ħasil tal-flus. Il-Kummissjoni tixtieq twessa uh, l-ambitu tagħha sabiex tinkludi anka il-casinos online. Dan uh, meta wieħed iżomm f'moħħu ir-riski tal-ħasil ta' flus. Walek huwa importanti li l-qafas tal-Unjoni Ewropea jkun jista' jirrispondi b'mod flessibli u fl-istessin robust. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Issa ejja naddu għal gruppi politiċi għal l-IPP Sur Bellet. Grazzi ħafna, eżis kollegi, u grazzi ħafna u koll l-kollegi tijaj għal din l inizjativa konġunta. Signora Kommissarju, l-investigazzjoniet tal-Europol u rewna illi l-Ungerija illi il-xiri tal-lob hija eh, pjaga hija kwistjoni serja ħafna u għalhekk hemm bżonn approċċ internazzjonali l-ewwel qabel kollox għanna bżon skambju ta' informazzjoni bejn il-partijiet interessati, il-betting companies minnaħa, il-Konfederazzjoni tal-Sport, kulħadd irid jaħdem flimkien b'mod spontanju għal dan l-iskambju ta' informazzjoni. Minħabba kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa. Kummissarju, dak li għanna bżon hija leġislazzjoni sabiex l-sport eh, jaqa taħt eh, liġi, liġijiet li attwalment eh, mhuwiex il-każ. Il-situazzjoni hija frammentata ħafna u fil-kas ta' xiri tal lop u frodi dawn għandhom jaqgħu taħt liġi kriminali u għandhom ikun hemm sanzjonijiet Mbagħad meta nkunu qed nitkellmu uh, dwar websites li m'għandhomx liċenzja, dawn ukoll għandhom jaqgħu taħt qafas regolatorju xieraq. U fl-aħħar iżda mhux l-inqas għandna bżonn proibizzjoni. Uh, proibizzjoni tal-lob tal azzar fuq l-internet illi jinvolvi il-minorenni. Dan huwa importanti u huwa importanti l partijiet kollha interessati ikunu involuti uh, speċjalment u b'mod partikolari fejn hemm involuti tfal li qed jilagħbu. Kummissarju, huwa importanti illi naħdmu fl-imkien u inti ser ikollok 100% appoġġ tal-Parlament fil-proposti illi ser ulna. Grazzi ħafna l sur Ballet u issa għannom ta' Soċjalisti u Demokratiċi għal minuta u nofs is-Sinjura Kamra Bed. Grazzi ħafna, Signora President, Sur President, uh, Signora Kommissarju, kollegi. Jekk aħna nħarsu lejn l-investigazzjonijiet li saru taħt Operation Veto, dawn rewna skandlu kbir ta' lob 380 futboler involut fid-dinja, 680 eh, fid-dinja kollha fil-fatt sportiv fid-dinja kollha. Dan naħseb, dal-iskandlu naħseb huwa skandalus meta tqis illi ikollok eh, partitarji illi eh, illi ħarsu eh, b'ammirazzjoni lejn it-timiet tagħhom naħseb illi dawn il-partitarji rridu isserħu moħħom dwar il-fatt illi il-min qed jappoġġaw huma qed jitilfu qed jirbħu eh, għabbażi ta' ċerta ġustizzja onesta. Hemm bżonn monitoraġġ, sanzjonijiet u dan huwa għaliex irridu politika ta' tolleranza zero bejn eh, illi tkun bbażata fuq eh, prassi pożittivi u programm ta' prevenzjoni kif nafu hemm involut ħafna flus ukoll Għalhekk eh, tipi tal-lob tal-azzard fuq l-internet eh, jistgħu jkunu perikolużi ħafna għal manipolazzjoni, manipolaw n-nis u dawn għandhom jiġu projbiti. din hija xi ħaġa li għandha taqa' taħt il-liġi kriminali bejn l-Istati membri. Hemm bżonn li nsaħħu il-kooperazzjoni bejn it-timijiet ta' pulizija, eh, ta' prevenzjoni. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Kummissjoni għal proposti tagħha u għal kontributi li qed tagħmel sabiex eh, ikunu nistaw niksbu frott eh, għal wara dan ix-xogħol li qed nagħmlu. Grazzi ħafna. Issa fisem l-Alden is-Sur Lockegaard. Grazzi ħafna, Sur President. Grazie tal għadejt li l-kelma, din hija ġurnata importanti għal Komissjoni Ewropea u għal Parlament għal ġlieda kontra ix-xiri tal-lob dak li smajna mir-rapporter u mill-Kummissjoni kienu klim fuqtom u mażula tajjeb ħafna. Importanti illi nżidu l-ġlieda dwar kontra ix-xiri tal-lob. Ir-rapporter hekk kif qalet il-Kummissjoni din hija biss il-quċċata ta' problema ħafna ikbar. Kulħadd qed jgħid li din hija il-bażi tad-dinja kollha sportiva illi qed tiġi medda jekk aħna ma niġildux ix-xiri tal-lob illi qed jiġi kontrollat mill-Asja, jimxi l-Balkani u jitla lej it-Tramuntana iktar il-fuq. Aħna kollha kemm aħna affettwati mixri tal-lob, din hija ta' teddida għad-dinja sportiva kollha u għalhekk għandna bżonn kooperazzjoni bej kulħadd fuq livell globali imma anka fl-Unjoni Ewropea dan huwa għal interess eh, tagħna għaliex ħafna mill-eventi sportivi isseħħu fl-Ewropa b'mod partikolari il-lob tal-futbol. Hemm bżonn illi nżommu l-integrità tal-isport jina tassew kontent bil-rezoluzzjoni minnaħa tal-Parlament Ewropew, jina tassew eh, kontent bil-dibattitu u koll, u jina naqbel ma' Sur Pellet illi huwa importanti ħafna li jkun hemm skambju ta' informazzjoni. Importanti jkun hemm eh, post komuni fejn kulħadd jista' jitkellem il-problema kbira i illi f'pajjiż ma nkunux nafu qed jiġri f'pajjiżi oħra u importanti illi namlu dan minar ma niksru id-dritt tal-sussidjarjetà. Tal ehm, Nirringrazzja l-Kummissarju għall-inizjattiva tagħha din sew tidher ġurnata pożittiva għal da konta xiri tal-lob. Grazzi ħafna l-Sur Lockigard. Eh, Sur Lockigard, fil-fatt is-Sur Sinclair eh, jixti eh, irressaqlek mistoqsija, tjoll il-Blue Cards Sir Sinclair. Iva, il-kollega tiegħi qed jitkellem dwar l-integrità, iżda forsi huwa jrid jitkellem dwar l-integrità fil- Bosman ruling li naħseb illi għajjem uħut mill-problemi eh, f'ħafna klabs żgħar. Fil-verità l problema telqet mill klabs iż għal klabs ehm, iktar kbar u dan huwa fejn il-gruppi ta' kriminalità qed jattakkaw. Fil-fatt huwa fil leaks iż li qed tibda l-problema u eh, fil-fatt minn hemm li bdiet il-problema. Grazzi ħafna l-sur eh, ehm, eh, l-sur Sinclair issa mill-ġdijt is-sur Lockhart. Bla dubju il-problema li inti semmejt iva tesisti, il-problema eh, saret illum fejn fl-aħħar mill-aħħar il-flus il-kbar marru fil-klabs il-kbar u jider illi um, il-gruppi il ta' kriminalità organizzata issa qed jattakaw il-klabs iż-żar. Iżda dima ta' fetwax il-fatt illi aħna ma nistawx insolvu l-problema u ma nistawx ma nammettux il dinja problema, problema fuq il-livelli kollha. Per eżempju, fil-Italja, il-Prim Ministru Taljan issuġġerixxa illi il- um, championship fl-Italja tal-futbol jitwaqqaf għal sentej u tlet snin biex bekk il-flus illi jiġi akkumulat fil-klabs eh, eh, il-kbar eh, jiqaf jiġi jisirlu dan. Iżda dan ma jfissirx il-fatt li għandna problemi fil-klabs iż-żar illi mannix bħala Unjoni Ewropea nafuċaw din il-problema. Grazzi ħafna l-Sur Lockhart u issa għal-ħodor is-Sur Tavares. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna nafu li dinja problema serja. Kien hemm sinjali għal ħafna snin u f'ħafna stati membri l-investigazzjonijiet tal-pulizija saru anka dwar dan ix-xiri tal-lob u nafu illi qed ikun hemm imħatri fuq lob. Nafu l-dinja problema kbira ħafna l-investigazzjoni tal-Europol għalulna dwar dan il netwerk transkonfinali ta', ta gangs li qed ta' gruppi kriminali qed joperaw f'ċerta oqsma tal-Ewropa. Din hija eh, problema li tiġi enfasizzata. Din hija kwistjoni għal kriminal għal gruppi ta' kriminalità organizzata. Irridu niġilduha fuq livell Ewropew. Tini punt, rridu niftakru il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata hija ġiġa parti mill-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Però fl-istess waqt din hija problema illi taffettwana għal kol kemm aħna fil-soċjetà, pereżempju l-organizzazzjoni sportivi. Naħseb illi l-Federazzjoni tal-Isport trid taħdem mal-gvernijiet nazzjonali biex jiżguraw illi eh, l-affarijiet isiru b'mod aktar onest dawn il-klabs tal-futbol, per eżempju, għandhom bżon uniku biex ikollhom iktar uh, min segwijom, bat jispiċċaw situazzjoni pal per eżempju l-Konfederazzjoni tal-Hockey illi jispiċċaw kollom jorganizzaw il-kampjonat tagħhom fil-Belarus. Aħseb, hekk nkunu etnatu sinjal ħażin U bat ukoll irridu nirregolaw il-kustjoni tal-ob tal-azzart fuq l-internet, il-rakkomandazzjonijiet dwar ħassil ta' flus. Eh, Jiena kontribuċċejt direttiva dwar ħasil ta' flus, irridu nifmu li din miex problema zaħira, miex biss problema tal-sport. L-sport huwa importanti għal kultura eh, tagħna, fis-soċjetà tagħna wieħed ma jistax jaraħħa eh, lilin mill-kriminalità organizzata. Grazzi ħafna issa is-Sinjura McLaughlin. Eżis kollegi, jiena nilqa rizoluzzjoni dwar eh, il-xiri il tal-lob għalix jgħata t-tidda għall-integrità tal-sport, l-skala eh, u l kobor tal-problema li juritna l-Europol kienet ta' xukkanti għalina l-kol. 380 eh, loba fl-Europa eh, ġew identifikati li kienu eh, li sarilhom xiri tal-lob. Ħafna minn dawn l-elezzjonijiet jinvolvu wkoll lob fil-diviżjonijiet l-iktar żgħar fl-Ewropa. Jiena tassew favur l-awtonomija fl-Ispanja sport Ma naħsibx li aħna rridu ninterferixxu wisq eh, mal-organizzazzjoni tal-sport għaliex huma nfushom għandhom problemi, għandhom modi kif isolvu l-problemi, madana kollu minħabba l-fatt li l-korruzzjoni hija endemika u hija mifruxa ħafna u importanti li aħna nikkonsidraw ma u l-intervent neċessarju sabiex nindirizzaw din il-problema. In-nies wara dan ix-xiri tal-lob ġeneralment ikunu assoċjati ma' gruppi eh, ta' kriminalità organizzata li ġeneralment jinsabu barra mill-Ewropa l ewropa illi qed jiddiriġu kriminalità fiħdan ġewwa l-Ewropa. Għalhekk irridu niżguraw u nifmu illi dan ix-xiri tal-lob mhuwiex qed jagħti xejn l-Ewropa, anzi bil-kontra. Dawn id-diskussjonijiet iridu jseħħu però wkoll fuq livell globali għaliex din miex kwistjoni interna tal-Unjoni Ewropea biss. Finalment, l-integrità sportiva hija importata, hija importanti. Il-kollega tiegħi eh, u koll fil-rapport taħħa dwar online gaming eh, semmiet din il-problema eh, importanti illi ikunem kooperazzjoni sabiex nindirizzaw din il-problema. Irridu niġildu din il-problema sabiex ehm, Eh, natu importanza l-integrità sportiva li kol għanna l-qalbna. Mr. Madden, I saw you running. Grazzi, rajtek tiġri mal-kurutur. Sepp għandek nifstajjeb mid-dera. Jekk u għal-kas mux xnina fil-futbol, jgħid onorevoli, jrid nammetti jgħid istur batten illi ma nifhem assolutament xejn dwar l-sport, imma nifhem naqra dwar il lok mixtri. Jiena ngħid ngħid illi dan ifisser għandna bżonn unit ta' forzar tal-liġi partikolari biex niġildu kontrollok fil fil um, mixtri. Aħna għandna fir-Renju Unit dan nsejħulu l-Polizija, ma aħna wkoll konna valuti f'dan it-tip tal-lob mixtri fl-1975 fir-referendum fil-Renju Unit dwar il-Sovjet u l-Unjoni Ewropea. Dik kienet loba mixrija meta l-Aġenzija Ċentrali tal-Intelligence ta' stati Uniti ah, sponsorjaw ħafna il-kampanja favur u kien hemm ukoll ħafna pressjoni minnaħat tal-BBC biex il-riżultat jiġi irranġat u kien hemm ukoll fil-1992 l-istess ħaġa fid-Danimarka u għal u fil-fatt ma tamarna xilhomx jerġgħu marru lura biex jerġgħu jagħmlu l-logħba u jerġgħu joħorġu b'riżultat li jridu. U l-istess li ġara mbagħad Irlanda ma mbagħad minflok li reġgħu l-logħba sempliċement qalu li jkun ta' waħda ovvjament l-Irlanda li kellhom din il- eh, l-istess le fuq it-referendum trattat ta' sobija tal-Lisbona daw ukoll kalbi marru lura biex eh, jerġgħu jilagħbu l-logħba tal-referendum sakemm kellhom ir-riżultati. Ġifieri jekk xi ħadd irid u iħares lejn dawn tal lop eh, mixtri jaħseb paħan ħassu li l-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox grazzi tassew. Xaħat tondu blu blue card tiċċetta? Istu l Jien naħseb li l-kollega tagħna jurina biċ-ċar illi hu ma jfhem xejn dwar sport, fiex fi sport. Għalhekk din mistoqsija tiegħi. Jekk inti tħares li lin mill-punti politiċi fi speak fid-diskors tiegħek, inti tarraf illi kien tħadd tiġilet kontra il-kriminalità internazzjonali, kriminalità transkonfinali mhux biżżejjed li jkollok qawwa tal-Pulizija Nazzjonali, għawit kollha tal-Pulizija oħrajn li inti tkellem magħhom, jittamaw u jitolbu għal kooperazzjoni internazzjonali, inti mhux se tirkonoxxi ħtiġa tagħhom. Għaxi ta' sew, Iva, jiena nammetti, jiena nammetti li jiena u l-sport ma nifem xie għaffattu. Iżda f'termini ta' kriminalità internazzjonali, ovvjament diġà għandek għaqda internazzjonali jisima Interpol li għedem hekk biex naqsmu l-informazzjoni u hemm qawwiet nazzjonali ta' pulizija biex hemmhekk biex jiġġieldu kontra l-kriminalità fil-pajjiżi tagħhom stess iġifina ma nasibx għalfejn għandek bżonn entita' oħra li tagħmel xi ħaġa li diġà teżisti għawit ta' Pulizija Nazzjonali u Interpol u ma nafx għal fejn timmaġina li jeddi ta' oħra li ħatoħloq l-Unjoni Ewropea se tkun daqshekk iktar infiċenti minn it-tajjiet kollha l-oħra li um, ħolqu l-Unjoni Ewropea. Grazzi fissem il gwi u e l-NGL. Sur Enna, grazzi Iva, milux l-Europol sabu network kriminali enormi li kienu mm, responsabli għal numru kbar ta' lob mixtri kienem 50 mruħ li ġiet eh, arrestata u nasab li nkunu sodisfatti il-parlament id-deċidew illi jatu għadaqatajna ma kien ħarsu lejn l-sfidi meta nġu biex nifsu s fuq il-lob tal-azzar u ħafna attivitajiet, il-rizoluzzjoni komuni tagħmel intent ħafna intenzjonijiet tajba. Muqwa toffri soluzzjonijiet sostenibli ħanħossu ħossu il-sport eh, tajjeb, sport li l-labskont il-regoli huwa essenzjali, huwa l-emanċipazzjoni għalina l kol u li tejn jgħin in-nies li jitalbu kif jgħixu bħala membri tas-soċjetà mela huwa essenzjali li nitbedu minn dan l-approċċ jom se jesfuqsu u li tkellmu biss dwar il-korruzzjoni, il-mafja u l er għaliex hemm min jaf li jarraf li l-sport qed ħafna flus. U allura irridu naħsbu iktar dwar ir-regoli ta' żama tal-kontijiet. Irridu nagħmlu kollox biex naraw minn kollox biex naraw illi l-lob tal-azzard fuq sport jiddi kontrollat mod iktar stret li huwa msejs fuq disċiplina biex naraw li hemm multi wkoll ibsin għal dawk li iksu regoli għax dawk li appoġġaw ċertu clubs illi għedin eh, fl-adba tal-falliment u irna irridu illi nwaqfu din il-mistħija li għanna madwar il-lob tal-sport li għanna bħalissa. Is-Sinjora Sinclair, din is-sitwazzjoni hija qalba għal-qalbi għaliex dan huwa sponsor ta' futbol fuq livelli kollha għall gruppi kollha din xi ħaġa li aħna nindirizzaw xi wħud jixtiequ illi din nsejħula il-loba sabiħa imma qed nitalmu li l-futbol qed isir ħafna iktar ehm, ikra ħafna iktar ehm, ta' min jistmerrieħ ehm, minn numru kbir ta' numri ta' lob li qegħdin jiġu jiġu mixtrija. Iżda mistawx nħarsu li għabbis mill-lat Ewropew. Il-Kommissjoni, bis sorta ta' korruzzjoni tagħha tista' forsi tagħmel xi ħaġa dwar dan dwar dan il-problema tal- l-sport tal-match fixing fl-sport jekk aħna ma nistgħux insolvu xejn fiha, kif ħa nistennew illi ħajnbidlu l-affarijiet. Per FIFA, ħin kollu dawn jekk ta' korruzzjoni jew l-EFA fil-UEFA fil-pajjiżi illi jippermetti illi klawżuni rablija għaw fidejja ħażina. Eh, Ħna nafu illi ħafna minn dawn il-klabs ma illi jaqgħu f'din ħazina ma jitħalsu sew u mhumiex edukati sew u mħarġa sew. Il-UEFA għandha iktar pajjiżi mill-Unjoni Ewropea, iġifieri azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea mhux se tkun relevanti issa u żmien illi aħna jkollna awtoritajiet ta' futbol trasparenti leġiżlazzjoni mill-gvernijiet nazzjonali biex biex jaqtaw darba l-dejbel dan il-korruzzjoni fil-futbol jinsab li l-futbol tista' terġa' tkun logħba sabiħa li kienet darba. Grazzi. Onorevoli Sinclair. Onorevoli Skurrier. Grazzi. Jina ningrazzja l-Komissarju għallak illi għale dal-ħodu għal datti illi ħadet u dik li għandha intenzjoni li tieħu ktar il-qoddim. Din dan u soġġet importanti ferm qed titkellmu dwar l-lum l-sport juwa pal konfront b'saħħtu bejn il-ġnus u fil-passat kellu karattru eh, sakru u sagru issa wara ħafna l loba jali, inti tiġi premjat tal-li tkun iktar wieħed bravu wara li tant is-silitt u tħarriġ u provajt u ma mhux għax inti e- e- e- xaħam til xaħat. Allura, għanna bżon iktar koordinat fuq livell nazzjonali. għal għawit tal-polizija u nafu kol li din il-minżura u għedha mux bizzejiet u mux se tkun bizzejiet għalhekk għall-edukazzjoni bejn iż żaza il-prevenzjoni, il-kultura reali tal-isport flimkien ma' leġislazzjoni komuni koordinata tista' tkun it-tweġiba li għandna bżonn anki bl-involviment tal-assoċjazzjonijiet sportivi. Fir-riżoluzzjoni tal-Parlament aħna esprimejna sensila ta' punti li aħna rridu nadottaw l-importanti illi nħaffu għaliex eh, il-numru ta' dop li qegħdin jiġi mixtri qed jikber, iż-żgħażagħ qegħdin jikbru blieda żbaljata ta' soċjetà għaliex isport jallimna li ngħixu skont ir-regoli u min hu l-iktar bravu jirbaħ u mhux min iktar il-flejjes il-flejjes biex jgħaddi. Allura ħna rridu naħdmu mill-aktar fis u rridu naħdmu għaliex jekk sport jikorrompi ruħha, ruħu mela diffiċli naħolqu soċjetà sura tan-nies u diffiċli jispjegaw iżgħażagħ tagħna illa għalix wieħed għandu jipprova jaħdem fil-ħajja biex jikseb xi ħaġa min jeddu. Sur Skurja, Sur Weigel, għandu blu għalik. Sur Weigel. Jina kont Ħad gost li nisimek tkellem dwar il-atletiku tal-isport. Dwar il-trobbija taż-żaza. Nasab il-kommenti jek interessanti fejn. Il-kommerċializzazzjoni eżagġerata tal-isport eta eh, tnaqqara minn ġewwa mill-qalba hemm eh, pagi straordinarji għal footballers u anki eh, persuni ħrajn li involuti f'tip ta' sport differenti. U hija ħasra li qegħdin jipproponu l-esklużjoni illi jkun hemm it-neħja tar-wrestling mill-Olimpjadi. Aħna rridu nagħmlu limitazzjonijiet għall kommerċjalizzazzjoni tal-isport. Iva, naqbel mal-kollega tagħna nawnek fuq din inizjattiva sabiex ma nxejnux il- din il-ħels, din il-libertà ta' ġlid għax liex eh, dan il-mod wieħed ikun jista' jiżvoga minn ma jkun hemm kuntatt fiżiku, ġbir għadu attenti. Ħafna kif aħna nikkommerċjalizzaw l-isport. X'inhu lan ta' veru ta' sponsor sponsorjat fil-sport u għasab li dan huwa l-aħjar mod baħar post fejn aħna nistgħu nitħattu dwar soluzzjonijiet li nistgħu naħarġu bihom hawnhekk qed nitkellmu dwar 27 kważi 28 pajjiż dal-waqt u aħna rridu naqdu l-esperjenzi kollha differenti tagħna u nistgħu naqdu kontribut importanti fuq kif nistgħu noħorġu eh, nsolvu din il-problema. Grazie. Onorevoli Boskurt. Jina mħazba dwar l-integrità tal-isport, jina mħazba dwar is sikurta taċ ċittadini tagħna u jina mħazba dwar nuqqas azzjoni konkreta minn peress li l-kriminalità organizzata qiegħda tinfiltra id-dinja tal-isport fl-Ewropa. Ir-riżultati xokkanti mill-Europol li ġew preżentati mill-ux wrew netwerk mifrux ta' organizzazzjonijiet kriminali li kienu involuti fix-xirjiet ta' mijiet ta' spart tal-lop tal-futbol madwar l-Europa li ġdan jirendi ħafna mamx eh, rati ta' desezzjoni twal gbar u għar faċli li umbat il-organizzazzjoniet kriminali jistaw jistaw jużaw pala skuza biex ikun hemm ħassil tal-flus trafikar ta' droga l-bqija. Aħna illum il-ġurnata nridu naraw, nisimgħu minn ħataqkom. Kif ħat ippjanaw illi ħat indirizzaw issa l-involviment ta' dawn il-qadit kriminali fl-sport, fid-dinja tal-sport. Għaddin jeddu il-sport, l-integrità tal-sport. Inti inti semmejt l euroġos l-Europol, imma dawn għandhom bżonn l-istrumenti, għandhom bżonn lodda, għandhom bżonn kooperazzjoni aħjar, għandhom bżonn liġi, leġislazzjoni Ewropea. Jekk joġbok, jiena tassew hija xi ħaġa li qed iddejjaqni, ma tassew nixtieq li li tagħti Jiddispeċini sekonda waħda. Sur Enan jiddispeċini qed titkellem u qed titkellifni. L-istati membri xorta qegħdin eh, din eh, u għajnew mal-problema, du dawn huma l-iktar vulnerabli u bid-din attitudni qegħdin joħolqu bejtit eh, sikuri għal dawn il-kriminali u għalhekk aħna irridu naħdmu fuq ir ta' kornament iktar b'saħħtu waħda ma nistgħux nistennew biex nieħdu azzjoni sakemm il kunsi tal-Ewropa ħajkunu l lesti minn konvenzjoni tagħhom sal-2014 ta' bil-kommenti tagħhom tal-lob tal-lob xiri tal-lob. Aħna nagħmżon azzjoni issa. Se tagħmel komissjoni illum biex tħares iċ-ċittadini tanna u biex t-salvaguardja l-integrità tal-isport. Grazie. Sora Boskurt, ti la palabra por un minuto il signor Takula. Grazzi l-onorevoli Takula. Grazie tassew, jina nishtiq ningrazja l-Komissjoni ta' din l-inizjattiva tajba ferm. Aħna netiġu din it-tip ta' inizjattiva, aħna netiġu dawn il-miżuri. biex nippruvaw naċċertaw illi il-stampa li għanna tal-isport, id-dera li għanna tal-isport ma jiġix imħammeċ dan il- dan il korruzzjoni aħna għanna bżon iktar ġiċipina fost l-aġenziji tal-LAWP tal-azzard u l-imħatri. U aħna għanna bżon li nħarsu lejn l fenomenu ta' dawn l-sports ta' kumpaniji. li għandhom impatt negattiv fuq l-sport imma niftakru 99% li jiġri fl-sport huwa ġust huwa nobli u jagħti tama lin-nies. Aħna rridu nintervjenu biex waqfu dan il-fenomenu u naħmu fuq livell internazzjonali biex ma jkunx hemm xiri tal-lob, jkunx hemm korruzzjoni u li nreġgħu lura l sport li l-bażi fundamentali etiku tiegħu. Dan huwa l-valur bażiku tal-sport għandu jkun silta, onesta, fuq kondizjonijiet indaqs, fuq livell ta' kondizjonijiet indaqs, fej kulħadd għandu ċans li jirba fuq mertu tiegħu. Grazzi l-onorevoli Kuntis. Grazzi, ġit ngħid li il-Papa Stankos li eh, tiġġielet miskin ħafna l-ħajtu nitamaw li kun jista eh, jirġa jirkupra u nawgrawlu fej enta malajr, nixtieq ringrazzja ħalli xi wieħed li tassew jiġġielet għal dan is-suġġett li qed nitkellmu dwar illum. Jiena nafx huma ċifri għall-Europol fil-xiri tal-lob. Dan mhuwiex fenomenu ġdid. Qed wassal għal proporzjonijiet kbar, et nitkellmu dwar flejes kbar. Dan ġie kommerċjalizzat mo tal-punt fejn qed jixrob il- qalba tal-futbol innifsu, qed jikol qed inaqar is-sisin tal- futbol innifsu. Kien hemm tentattivi biex iwaqfu il-xir tal lopez iżda ma tantx u sissa, għandna bżonn sanzjonijiet ta' vera, na bżon kastigi ta' vera. Dik l-unika ħaġa li ħażhom l-isport bħala proġett b'saħħtu għaż Grazie l-onorevoli Massieu Willon. Grazzi, aħna fi frar li għadda rnexxinna insibu netwerk kriminali illi kien kien xtara 380 loba. U aħna ringrazzaw l-Europol tal din is-sejba ta' tal-li zarmaw din il-network kriminali u jiena nittama li aħna nistgħu nwessaw il-ħajja ta' din l-Aġenzija Eċċellenti. L-Eurojust ukoll kienu valuti għamlu biċċa xogħol tajba ferm biex jġildu kontra dawn il-networks kriminali kif qed tinti kummissarju. Dawn jaħdmu għabbażi ta' dawn it-tip ta' tal-ob mixtriju kif qed tinti huma laqdiet tal-mafja, l-organizzazzjoni tal-mafja illi huma wara dan it-tip ta' attività. U aħna nilqaw soddisfazzjon kbir il-proposta mill-Komissjoni fuq id-direttiva tal-kontraħasil tal-flus biex jirrevedżu din id-direttiva. U li nkunu nistgħu nibdew naħnu dwaru mal-aktar fis fil-Parlament. U batem id-direttiva dwar il-sekwestru tal-assi illi ħatejna illi biex eh, nġildu kontra dan fil-Parlament ukoll. Aħna rridu nħarsu lejn il-lat etiku u nħarsu lejn li konna tolleranza zero iż-żaza jafuhom għandhom jħarsu lejn il-gbar ċelebritajiet fis-sport iktar milli jafu anki eh, mużiċisti f'pajjiżhom jew kittiba. Allura rridu naraw illi huma jistgħu tassew ħarsu lejn l-isport bħala xi ħaġa ta' dinjità. Grazzi l-Onorevoli Senalova. Il-konferenza stampa reċenta tal-Europol konferma l-integrità mfixkla u mħarbta tal-Europol fil-qasam ta' xiri tal-lopu korruzzjoni. Il-ħsara finanzjarja hija muja xejn meta mqabbla ma' ħsara morali. Aħna rridu nħarsejn l-isport bħala xi ħaġa tajba u b'saħħitha u u li tagħmel tajjeb li żgħażagħ u għalhekk jiena naħseb jenna nagħmlu kull l-almu tagħna sabiex niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata fl-isport għaliex ħadd ma jista' jagħmel dan fuq livell individwali bħala pajjiż. Aħna rridu nħarsu l-etika tal-isport u tal-xiri tal-lob u dan għandu jkun parti ta' negozjati ma' pajjiżi terzi u li l-assoċjazzjoni tal-isport. Aħna nistgħu naraw li l-biċċa gwira tal-imħatri jsiru fl azja u il- konsegwenzi aħna nsaħsuhom hawnhekk. E, ħna hawnhekk qed nitkellmu dwar direttiva ġlida tal-lob tal azzar fuq l-internet u issa aħna rridu nittrattaw il-konsegwenzi tal-lob tal azzar fuq l-internet u nittama li kulħadd jista' jappoġġa. Grazzi Sur Rekolino. Grazzi Sur President. Jiena m'għandix dubju l-sport u element ta' parteċipazzjoni, ta', li, ta ġabra ta' da li, li, li, li jallem l-etika u hija kompetizzjoni tajba, ġusta, fejn dak li kun irtiġilet l-għaddu l-avversarju propjament skont regoli stabiliti u ġusti u kulli ħakku ħat jaqbel fuqhom. Imma mbagħad għandek problemi pereżempju ta' doping illi wkoll ta' min ta' maqdara U għam ħafna tip ta' korruzzjoni differenti fl-sport. il lum il ta' għu eh, sempliċement eh, kustenju ta' negozju. Nejdu mit mit biljon euro fis-sena illi eh, hija xi ħaġa li aħna rridu tassew nixtarru sew dwaru l-pajjiżi Azjatiċi u l-imħatri legali hija fenomenali, hemm ukoll il-skuża tal-ħassil tal-flus permezz ta' dawn il-klabs u dan minħabba kriminalità organizzata. Aħna għandna bżonn il-Polizija, l-Europol, l-Eurojust, il-sistema legali eh, u politika Ewropea li tkun għalija bizzejiet u ħafifa bizzejiet biex tkun tista tattakka u taġġixxi fejn hemm bżonn, skont il-bżonn. U aħna irrid ikollna kooperazzjoni bejn il-federazzjonijiet li tirrappreżenta eh, eh, eh, soċjetà illi hija marida li għandha tiġilet kontrija. Jiena parti minn l-Kumitat Krim. Il-modelli ta' Zaza sfortunatament huma fil-verità huma l-atleti li ma l-sfortunatament huma qed jagħtu dera ħażina. Aħna lura aħna rridu illi isport tingħata dera li suppost. E, grazzi. Is-Sinjura Sponkos, inti trid blue card? Iva. Sina Boskurt, propjament tixtieq tagħmilek mistoqsija, grazzi. Surja Kolina semma il-Komitat Krim jiena wkoll membru ta' dak il-Kumitat u jiena għamilt eh, rapport fuq il-lob mixtri. Għaliex jina nħossi li din mhix kwestjoni biex jiena x'taqsam mal-isport imma biss Imma wkoll każ importanti għall forza tal-liġi u ġustizzja u kooperazzjoni Ewropea hija ewlenija peress li kumitat ta' krim se jitkellem dwar il-ħasil tal-flus, il-krim ta' organizzata l-korruzzjoni. Istorja kollha par rapport tal-Kumitat ta' Krim ti kif ser titrata din il-lop mixri fir-rapport li jmiss tiegħu u xtaqt biss toġiba minna ħatijak. Grazzi Surja Kolina. Iva mela le, nisarraħlek maħħok onorevoli illi din il-taqsima ta' attività legali għal dok li għax lob mixtri ma' jindux xaqsam bisma l-futbol, irridu u għol li dan xaqsam għal-baseball, mit-sena ilu propjament. Ġifiri dawn huma suġġetti illi rapport tiegħi ser isemmi għaliex inħossu l-integrità fl-sport u sport leali irrid ikun rikonoxxut bħala essenzjali għar-regola li bħala mudell għal azazah tagħna fil-ħajja tagħhom. U nittama illi l-sistema ġudizzjarja uh, dan ir-rigward tista' tkompli taħdem dan ir-rigward. Għalhekk jiena saraħlek moħħok kollega illi dan il-punt ser jiġi trattat mod tajjeb anki fil-rapport aħħari un dak intermedjat fuq il-kriminalità organizzata u il-ħasilu kol tal-flus u l-korruzzjoni. Grazzi il signor Repo. Grazzi ta' se, President. Jidispeċi li najt li jahna għedin situazzjoni fejn il-kriminalità involvit ruħa mal lob mixtri mal korruzzjoni. U ħażin qed inħaltu għam dawn l-affarijiet ġan imur kontra il-valuri tal-onestà, tal-ġustizzja qed nitkellmu dwar kemm flus mhux ħażin hawnhekk, speċjalment fl-Asja, fejn hemm min qed tidawar lira sew ta' fiq lieħ. Miljuni fil-verità. Il-persuni fl-isport involuti qegħdin jikxfu li jkun hemm ħafna kontijiet, ħafna flejs fil-kont tagħhom, fil-kont il-bank tagħhom problema li memx li mhux memx pajjiż wieħed waħdu li jista' jsolvi il problema Laqas possibbli li jkollok istituzzjoni waħda Ewropea jissolvi il problema Hawnhekk dak l-importanti li konna il-partit ta' data u konna il-kontrolli. U hekk biss li nistgħu nikxfu dawn it-tip ta' reati. Grazzi tal-proposta tiegħek. Por minuto i e medio. Grazzi sur repo, issa għal minuta u nofsi sur fisas. Iva, grazzi tas-sew, sur president, signora kommissarju, um, um, numru ta' miżuri stretti li ġew adottati wkoll kontra doping fl-isport tal-aħħar u naħseb l-istess irid jiġi applikata għall-op l għaliex nafu kemm dan huwa fenomenu mifrux sena li għadiet kien hemm rapport fil-Parlament Ewropew li diġà kien jisuġġerixxi numru ta' miżuri hemm fosthom il-proprjetà intellettwali tal-organizzaturi tal-isport biex huma jipproponu dawk fil-fatt l-imħatri li huma ma jqisux li huma xier Għandastant li għanna namlu, għanna nkooperaw u kol ma' pajizi terzi meta nitkelmu dwar korruzzjoni u l-op mixtri, eh, fl-sport, eh, nafu l-Europol taħdem ma' organizzazzjoni toħra, fi settur għanna namlu l-istess ħaġa bil-Eurojust un izguraw li l-organi kollha sportivi fil-fat għandhom l-informazzjoni kollha meħtieġa fuq xiri tal-lop u il-korruzzjoni li jem rridu nisqu kol fuq il-governanza mtajba mela li nafu nafu li xxiri xiri jem tal-lob ħafna drabi jiġri meta ikun hemm persuni sportivi ma jenatawx il-paga meħtieġ ġiviri għandna bżonn kooperazzjoni, kollaborazzjoni mal-organizzazzjonijiet sportivi u li ninformaw fil-fadda kollha involuti kemm huwa serju illi ikuna dan ix-xiri tal-lob. Ħna ħanadottaw rizoluzzjoni fuq dawn l-affarijiet u nittama illi dan isir sal-2014. Grazzi ħafna u issa il-kellim li jmiss is-sur Papa Nikolaw, għazax minuti. Grazzi, Sur President, dan il-fenomenu ta' xiri tal-lop miex ħaġa ġdida. Għana fil-fat rajna fenomeni simili l-ura f-snin 20 meta seklu li għadda f'numru ta' pajizi u anki fil-lop olimpiku. Investigazzjonijiet għaddejjien marbuta mal-korruzzjoni u mal-lob tal-boxing ma u dan huwa naturalment xi ħaġa tal-tħassib għalina anke meta wieħed iħares lejn il-figuri tal europa meta naraw illi l-lob mixtri fl-Ewropa jammont tal 380 meta qabel ma rata dinija ta' 680 loba mixtrija naturalment dan irridu naraw ukoll fid fil ta' Trattat tal Lisbona li jagħti jagħtina iktar mandat biex biex naġiċu f'dan f'dan is-settur. Aħna kemm il-darba ġbidna l-attenzjoni dwar dan fil-Parlament bl-inizjattiva tal tal-kollega tagħna anke s-sur Papa Stanko, so naħseb illi hemm vera nagħmlu xi ħaġa ma rridu nagħmlu ħafna u ħafna iktar biex nindirizzaw din il-kwistjoni u nipprevjenu kemm jista' jkun hemm ma nasibx li qed nagħmlu biżiet meta nitkellmu dwar sorveljanza u prevenzjoni mod partikolari meta nitkellmu dwar il-fluss ta' data illi jeżisti naħseb li l-istatistika fuq din il-kwistjoni edha hemmhekk biex aħna nużawha tajjeb u naħseb illi aħna għandna ndawra l-attenzjoni tagħna lejn lejn l-atletika Ejva, vera, nistgħu nkunu Eh, gburin, imma naħseb irridu nibqaw namlu l-almu tana kollu biex nizguraw li l-sport jibqa nadif. U sa sur Kurski għal-minuta, Iva, grazie ta' sew, sur President, jena ta' sew sodisfat li qed nara l-Parlament Ewropew qed jivolvi ruħu f'din id-diskussjoni kontra l korruzzjoni naħseb il-korruzzjoni timmina kompletament eh, attività tant pjaċevoli għal ħafna minna naħseb li din fil-fatt biss il-pontam tal-iceberg biex ġifiri niprofaw nindirizzaw din il-problema tal-korruzzjoni fil-futbol. Forsi tiftakru li aħna kena problema bil-korruzzjoni f'pajjiżna kien hemm fil-fatt hemm riżultat fejn konna kien mistenni li jkun tnejn bxejn u spiċċaw sebab wieħed hemm ġifieri naħseb illi għandna indaħlu dispożizzjonijiet kollha fil-politika anke fil-politika nazzjonali f'pajjiżi fil-Polonja rajna madanakollu li għad hemm problemi b'niesem li għadhom qed jieħdu għadhom involuti fiċ-ċirku tal-korruzzjoni u għadhom qed jinvolvu ruhom fil-lob mhix ġifieri rridu naraw li nagħtu l-appoġġ kollu tagħna hemm biex kemm jista' jkun ikun hemm kooperazzjoni u neqirdu darba l dejjem il-korruzzjoni korruzzjoni fl-isport. Grazzi, grazzi tassew. Issa taħt il-proċedura keġdija jem hemm xi onorevoli li jixtuq jitkellmu sur Kuders, Kudersku. Iva, grazzi tassew, sur President mill-Unjoni Ewropea fil-fatt daħlet eh, numru ta' dispożizzjonijiet leġislattivi f'setturi differenti għaw taħt minn eh, dan id-dibattitu aħna rridu eh, minn izgura u trasparenza għall-organizzazzjoni sportivi kollha u eh, nafu li għal numru ta' snin issa kien hemm fil-fatt ix-xirri tal-lob mhux biss fis-settur tal-futbol, imma wkoll f'disciplini sportivi oħra u nafu li hemm ħafna każijiet li għadhom pendenti rridu nħarsu wkoll lejn dan f'termini ta' liġi kriminali u ma nisawx nġeneralizzaw hemm naturalment ċertu każijiet hemm individwali hemm fejn li huma forsi ġenwini imma nafu li l-korruzzjoni hija mifruxa u nafu li dan korruzzjoni tmur kontra l-prinċipju ta' fair play rridu namlu dak kollu nistgħu biex niġġieldu l-korruzzjoni eh, fl-isport u nittamaw li naru proposta imresa kemm se jkun malajr. Grazzi u sassur matulaf. Ija fil-fat l-iskandli fis settur sportiv umma għamna spissi u skont numri ta' Europol. jeżistu sports oħra part il-futbol li huma affettwati il-medja fil-fatt tarrafna tarrafna b'dan spiss hemm ħafna industriji transkonfinali li huma diffiċli ħafna biex wieħed jikkontrollhom Allura, il-mekanizmi li għanna prezentament ma diffiċli biex jitraċċaw dawn l-attivitajiet ta' xirri ta' flus, għax ħafna drabi huma bbażati l-lin barra mill-Unjoni Ewropea u rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex kemm jista' jkun il-pubbliku jerġa' jikseb il-fiduċja fl-isport. L-isport huwa tassu importanti biex nipromovu pereżempju valuri bħal rispett reċiproku l-integrità, l-sportsmanship U naħseb li fil-fat din il-proposta li għandna qudiem nagħm billi nindirizzaw l-imħatri jgħin biex nindirizzaw din il-problema mod partikolari fil-pajzi fejn hija l-iktar preżenti. Il-kelima l-onorvoli Mr. Pasqa, iva fil-fat fuq din il-kwistjoni hemm propju hemm grupp li twaqqaf kontra korruzzjoni għal dawk il-kumpaniji li huma bbażati f'Singapore kollox hemm madwar il-400 referi fosthom hemm ukoll players involuti hemm kollox 700 hemm loba li kienet mixtrija u dan brabta mal ma settur tal tal tal tal tal tal tal tal u l-ammonti jammontaw għal um, Mam 10 darbit iktar fil-fatt um, um, Il-rizultat li kienem per eżempju floba minnaħa tal li fija kienet involuta l-Ungerija fil-fat spiċaġi ġideċi jisem b'gowl b'gowl mixtri, penalty mixtri. Grazzi.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 ħafna disċiplini kompetizzjonijiet li wkoll qegħdin jiġu effettwati minn dan il-fenomenu. Ir-rwol soċjali tal-isport huwa enormi, allura rridu nħarsuh u minur iż żgħar għandhom iċ-ċans li jirkopraw illi jirkupraw fuq livell soċjali speċjalment għal dawk li qegħdin jgħixu fiż żoni l-aktar żvantaġġati. Il-problema hija kol fl azja mhux l-Ewropa biss, allura ħarid nħarsu lejn kooperazzjoni illi ma jkunx hemm naru ma jkunx hemm imħasri fuq kompetizzjonijiet speċjalment għal eh, minuri. U aħna rridu wkoll ukoll li fuq livell Ewropew nigarantixxu kooperazzjoni ehm, bej kulħadd. minuti, pan pasu pir. Grazzi, nixtieq nfakkarkom fil-fatt li fil-fatt għandkom biss minuta, Sur Birke. Grazzi, Sir President, jekk l-investigazzjonijiet tal-Europol għaluna biċċar illi xiri tal-lop l korruzzjoni imorru e, jitfit fil-fat ma l-ħasil ta' flus, ma attività oħra, ma l-ura għanna bżon approċ għawi kontra xiri tal-lop u l organizzazzjonijiet tal-lob. Jena nittama li l federazzjonijiet l organizzazzjonijiet tal-isport ukoll japplikaw fil-fatt toleranza zero ikollhom kodiċi ta' kondotta u li dan isir fuq livell Ewropew ħallibbek narfu li din hija offiża kriminali rejat kriminali fuq livell Ewropew. Dak li għandna bżonn huma miżuri konkreti biex nuru kemm huwa importanti li aħna neħelsu l-isport minn din il-kriminalità li għadha dejjem tikber u għadha dejjem tħamġu issa. L-Onorevoli Pirker għal PPE Grazzi ta' sewem, jiena nixtieq nifraħ l-Komissjoni għal pożizzjoni tagħhom kif ukoll l-arida tagħhom biex jindirizzaw din il-kwistjoni nappoġġew ukoll ir-riżoluzzjoni jem għaliex qed nitkellmu dwar il-korruzzjoni fl-isport imma din mhijiex l-unika problema fil-fatt fl-Slovenja pereżempju hemm numru ta' provi ma rridu nindirizzaw dan fuq livell Ewropew. Nasib li nsemmu l-prinċipju ta' sussidjarjetà mhuwiex biżejjed illa li hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa ta' natura transkonfinali, għal ta' sant għandna bżonn immorru anke fuq livell internazzjonali, nafu li Europol qed tipprovdi koordinazzjoni hemm koordinazzjoni hemm ta' investigazzjoni fuq daw il-kwistjonijiet u naħseb li passi importanti jim diġa tieħdu biex jġildu biex nġildu l-korruzzjoni imma rridu nagħmlu iktar. Irrid ikollna miżuri u approċċ u miżuri kif ukoll leġislazzjoni Ewropea biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, Sur President. Issa kollegi Emma, senjora, ma komissarju fil-fat, l-sport jgħin u kol biex jibni il-karattru, u għallura aħna xet namlu meta hemm xi ħaġa li qed fil-fatt tedet l-integrità ta' dan is-settur. Meta naraw li hemm ħafna mżażaħ, mżażaħ Ewropej li ħarsu lejn dawn in-nisportivi bħala modell Mbagħad aħna li fil fatt mhux qed nagħmlu biżejjed jew mhux qed ikun effettivi fil-ġlida tagħna kontra din il-pjaga. Dassant jiena nixtieq nistieden il-Kummissjoni biex ma tagħmel l-ebda kompromessi biex ikun hemm kemm jista' jkun l-armonizzazzjoni ta' leġiżlazzjonijiet nazzjonali ħalli ikun hemm anki u koll internazzjonali internazjonali fejn hemm il-twaqqif darba l-dejjem tal-attivitajiet illegali ta' dawn il-ċirki ta' kriminalità u naqfu dan il-fenomenu darba l-dejjem. Grazzi. U issa ma nixtieq nissi dan il-Kummissarju Vasilju biex talaq dan id debattitu Grazzi, Sur President, iva l-għennet nixtieq nirringrazzja l-onorevoli, l-membri onorevoli kollha li diskutew dawn din il-kwistjoni u kif fil-fat nistaw nġildu bisaxa kolla nam din il-pjaga tal-xiri tal-lop u nista nasigurakom illi aħna wkoll kompletament lesti li nġildu din din it-tedida aħna fil-fatt ċevejna ħafna episodji differenti ta' xirri tal-lop madwar l-Europa. E, realizzajna li dan huwa fenomenu e, internazzjonali mifrux fuq il-kontinenti kollha u hemm netwerk internazzjonali japplika fil-fatt kemm għal klabs iżżar kif ukoll għal dawk il-kbar u anki partijiet differenti fosthom players li għadhom jibdew, ġenituri, coaches u anki oħra nisoħra involuti fis-settur Kif intqal minn ħafna minnkom fil-fatt din hija problema transnazzjonali u għal daqstant tiħtieġ soluzzjoni transnazzjonali. Għawnek, aħna ġejna msejħa biex fil-fat inħarsu l-integrità ta' dan is-settur u jena nistan serħilkom moħkom illi aħna lesti illi naġiċu mujiex bieċa xogħol faċli illi nindirizzaw kustjoni daqstant komplessa bħal din jena mħdimt mill-qrib ma dawk il-kollegi li huma fil-fat responsabli għal ġlieda kontra xirri tal logħob u tal-korruzzjoni biex bekk ikonna pożizzjoni komuni minħat tal kummissjoni aħna mqorejna la appoġġ għal miżuri ta' prevenzjoni minnha tal partiti interessati aħna faċilitajna wkoll il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni fost il-partijiet interessati fuq livell Ewropew, il-forza tal-pulizija, l-awtoritajiet ġudizzjarji, il-movimenti u l-organizzazzjoni sportivi. Ix-xogħol il-kbir l-admi li għandna qudiemna hija li niżguraw li jkun hemm kooperazzjoni biex bekk ikonna fil-fatt prevenzjoni iktar effettiva fil-ġlieda kontra dan il-fenomenu fuq livell internazzjonali. Nasib illi dak li għanna għadġa tajjeb u għanna u koll grupp ta' esperti biex jaħdem fuq governanza tajba tal-klabs tal-sport u għahorġu li gwida fl-2014. Aħna u koll involuti fi diskussjoni tal-konvenzjoni possibli tal-Kunsill tal-Europa fuq il-manipolazzjoni ta' tal-lob f'kompetizzjonijiet sportivi, iva vera, proċess li qed jimxi tliki imma naħseb illi mixin fid-direzzjoni tajba. Qed niddiskutu wkoll mal-UNESCO kif nistgħu nġibu fil fadi dan is-suġġett ġifieri l-ġlieda ta' xiri kontra xiri tal-lob fuq l-aġenda dinija. Naħseb dan, dan huwa addirittura wkoll fil ħajkun involut fil-laqam bejn hemm l-awtoritajiet tal-isport fejn ħajkun hemm ukoll ministri minn madwar l-Ewropa fil-laqa li ħasir f'miju f'Berlin, nirringrazzjakom fil-fatt tal-kontributi eccellenti ta'kom, nasib li dan li għanna u dimna u tassew xol xoli bess jisa jek nibqaw determinati u jek naħdmu jitfit lejn dan il għanem allura nistgħu nirnexxu. Sur President, qabel nispiċċa nixtieq ngħid li jiena mhux ħan aċċetta xaħat li sejjaħ il-Komissjoni jem korrot u jena kelli l-intenzjoni li fil hemm indur lejn dak l-onorevoli li jem Listen, dawn il-klimu ma sfortunatament fil-fat mux maduxaw imma jena nishtiq nejtem illi nitamal li dawk illi qegħdin hawnhekk fil-fatt ma smux l-istess fema tiegħu. Grazzi, Sur Kommissarju, fil-fatt nixtieq narfek illi fil-fatt l-abbozz ta' riżoluzzjoni spiċċam